L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum huwa dibattitu konġunt dwar il-budget 2012. Għanna rapport mill-Onorevoli Balzani u l-Onorevoli Fernandes. Rapport dwar tal-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2012 kif modifikat mill-Kunsill u għanna rapport mill-Onorevoli Boger mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità. Niftaħ id-dibattitu u ser titkellem il-kollega Francesca Balzani. Rapporter tana, ek joġbok onorevoli Balzani. Grazzi, President. Din nejxu fi żmien ta' kriżi. U din kriżi miex waħda ekonomika biss, imma hija kriżi fil-fiduċja wkoll. Kriżi tal-fiduċja illi qed tolqot